fuq l-agenda tagħna hija wkoll punt li ħan nisimgħu mill-rappreżentantoli tal-Viċi President tal-Kummissjoni di darba ħan nitkellmu fuq deċiżjoni tal-Gvern Iżraeljan li jespandi l-insedjamenti fix-xatt tal-Punent. Għal darba oħra nerġa' nirrikorri lejn il-Kunsill is-Sinjura Markullis nixtieqek tagħti stqarrija fisem il-Kunsil l-Parlament Ewropew. Tirrappreżenta l-rappreżentant għali. Membri, bħalma rajtu nhar it-tnejn, il-Kunsil tal-Affarijiet Barranin ħareġ konklużjonijiet fuq il-proċess ta' paċi tal-Vant Nofsani ħadd ma jista' jkollu dubji dwar il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq din il-kwistjoni tant kruċjali. Dan huwa ċar kemm mill-konklużjonijiet ta' din il-ġimgħa tal-Kunsill iżda wkoll mid-dikjerazzjoni fisem l-Unjoni Ewropea li nħarġet nhar id-29 ta' Novembru. It-komplija ta' negozjati bejn l-Iżrael u l-Palestina mingħajr domin jew prekundizzjonijiet huwa dak li nixtiequ naraw bħala Unjoni Ewropea. Huwa ċar li dan jirrikjedi passi konkreti u b'saħħithom miż-żewġ naħat Iżda issa, iktar minn qatt qabel, in negozjati diretti u sistenzjali huma meħtieġa biex niksbu soluzzjoni dejjema għal dan il-konflitt bejn l-Izrael u l-Palestina biex bekk intemmu dan il-konflitt darba l-dejjem. Parametri ċari li jisħu l-bazi għal negozjati u elementi ewlenin biex ikun hemm riżultati ta' suċċess L-Unjoni Ewropea lesta li taħdem fl-imkien mal-Istati Uniti u msieħba internazzjonali oħra li inkludu wkoll fih dan il-kwartett biex bekk ikun hemm lan komuni li jkun hemm sforzi ta' paċi sostanzjali fl-2013. L-Unjoni Ewropea ser taħdem ukoll ma' dawk kollha li lesti jissieħbu għal din il- dan ix-xogħol għal paċi, stabbiltà u prosperità. L-inizjattiva tal-paċi arbija b'mod partikolari tipprovdi appoġġ reġjonali għal tpaċija jew ftehim ta' paċi bejn Iżrael u Palestina b'mod komprensiv. In-naħat kollha rridu jevitaw atti li, li xeklu il-fiduċja u l-vijabilità ta' soluzzjoni b'żewġ stati. Mid-dikjerazzjoni ta' Venezia tal-1980 l-Unjoni Ewropea qalet li l-insedjamenti huma illegali taħt l-liġi internazzjonali u ma qed jagħmlu b'saten fir-roti għal paċi. Għalhekk ma tixkun bħala sorpriża li nhar it-tnejn l-Unjoni Ewropea espremiet li verament mhux kuntenta b'din is-sitwazzjoni u rrid ukoll oppożizzjoni b'saħħet tal-pjanijiet tal-Iżrael li ġew imħabbra wara riżoluzzjoni tal-Assembleja Ġenerali tal ġnus Maquda nhar id-29 ta' Novembru biex l-Iżrael tespandi l-insedjamenti fil-bxat tal-Punent li inkludu wkoll il ġerusalem tal-Vant. B'mod partikolari pjanijiet biex jiġi żviluppat dik iż-żona msejħa bħala E1. Dan il-pjan E1 jekk jiġi implementat jixekkel b'mod serju il-prospettivi ta' riżoluzzjoni negozjata ta' dan il-konflitt u jxekkel il-possibilità li jkun hemm stat palestinjan viabli kif ukoll li Ġerusalem ikun il tkun il-kapitali futura ta' dawn iż-żewġ stati. L-Unjoni Ewropea stqarret li mill-qrib se tirmonitora din is-sitwazzjoni u l-implikazzjonijiet qusa tagħha u taġixxi skontom. Fi klim ieħor l-Unjoni Ewropea qatt ma kienet iktar ċara milli kienet nhar it-tnejn fl-istqarrijiet tagħha. L-implementazzjoni ta' dawn il-pjanijiet mhux biss ikollhom impatt fuq il-perspettiva ta' stat Palestinjan iżda ikollha impatt ukoll fuq ir-relazzjonijiet bejn l-Iżrael u l-Unjoni Ewropea. Fl-istess spirtu, l-Unjoni Ewropea esprimiet l impenn tagħha biex tiżgura li f'konformità ma' liġi internazzjonali l-ftejmiet kollha bejn l-Istat ta' Izrael u l-Unjoni Ewropea rridu jkunu moċċar u tont u espliċitu jindikaw il-nuqqas ta' applikabilità li territorji okkupati mill-Iżrael fl-1967. Tennit ukoll l-impenn biex tiżgura li jkun hemm implementazzjoni b'saħħitha u kontinwa u effettiva tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea eżistenti kif ukoll il ftehimiet bilaterali applikabbli għal prodotti tal-insedjamenti. L-Unjoni Ewropea appellat lill iżrael biex tevita kwalinkwa pass li jista' jxekkel is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Awtorità Palestinjana. L-obbligazzjonijiet kontratwali taħt il-protokoll ta' Pariġi mod partikolari dwar il-trasferiment, trasferimenti Eh, fil-ħin u sħiħ ta' trasferiment ta' taxxa u dħul ta' dwana irridu jiġu rispettati. Fl-aħħar, l-Unjoni Ewropea appellat fuq it-mexxija Palestinjana biex tuża mod kostruttiv status ġdid ta' non-member ta' stat osservatur li nata lil palestina min-naħa ta' ġnus maquda u mhux tieħu passi li jkunu qegħdin ikomplu jifirdu il- pajjiżi u waslu għan nuqqas ta' fiduċa għal soluzzjoni negozjabbli. Membri onorevoli, matilu, biss diskutejna l-aħħar eh, tilwimiet bejn Gaza u Izrael li temmu b'waqfin mill-ġlied iktar tard dakinhar. Nhar it-tnejn kienet l-ewwel opportunità wkoll għal kunsill tal-affarijiet barranin li jieħu rendikont kont ta' dan waqfin mill-ġdid u jiddiskuti appoġġ potenzjali tal-Unjoni Ewropea biex jiżgura li dan ikun sostenibbli. il waqfim mill-ġdid sissa żamm u tajjeb sissa. Huwa vitali li l-partijiet kollha ta' dan il-ftehim ikomplu jiġu implementati. L-Unjoni Ewropea hija impenjata li tiffaċilita l-iżvilupp soċo-ekonomiku tal-medda ta' Gaza. l istess mod, Il-kwistjoni tal-kontrabbandu tal-armi fil-medda ta' Gaza tiġi indirizzata immedjatament u b'mod effettiv. Rridu nirrikonoxxu l-President interrompi, hemm problema bi traduzzjoni, problema teknika u mhux l-sna kollha qed jaħdmu bħalissa. What is your language? No French. Mux ħireċ, mux ħireċ interpretazzjoni mill-lingwa franċiza, jgħajt il-President. Issa Essa taħdem, għet informawni, servizzi skużani, tista tkompli. Tkompli, il-Senjura Markullis. Ma smajċ l-ħar parti ta' sessjoni. Tinterrompi kallima. Nista' kompli, il-Senjura Markullis. Rridu narfu l sigurta tal-Palestina u dan ifisser li l-Unjoni Ewropea qiegħda tenni l-appell tagħha biex ikun hemm ftuħ ta' dawn il-modijiet biex bekk ikun hemm lajnuna umanitarja tista' titwassal, ikun hemm prodotti u servizzi li jkunu jistgħu permessi lejn u mill-medda ta' Gaza. Aħna edna li aħna lesti li nużaw l-istrument L-istrumenti kollha b'appoġġ għall-isforzi tal-partit tal-partijiet u dan jinkludu wkoll l-istess mod il-missjoni EU bem Rafah. L-Unjoni Ewropea tenniet bosta drabi l-impenn fondamentali għal sigurtà ta' Izrael u dan jinkludi wkoll fir-rigward ta' teddit vitali fir-reġun. L-Unjoni Ewropea ser mu ser topponi għatmu ħarti għaf topponi dawk li ħadnu u jipromovu il-terrorizmu u l-violenza. L-Unjoni Ewropea bosta drabi tenniet l-appell tagħha biex ikun hemm rikonċiljazzjoni bejn il-Palestina u l-Izrael wara l-President Mahmoud Abbas, konformità mal prinċipji stabiliti fil-diskors tiegħu tal-4 ta' Mejju 2011 bħala element importanti tal-għaqda ta' Stat Palestinjan fil-futur. U sabiex bekk tinżamm soluzzjoni ta' żewġ stati. Rikonċiljazzjoni bħal din ikolla impatt dirett ukoll fuq sitwazzjoni fil-medda ta' Gaza li hija mhijiex sostenibbli ġala darba tibqa separata politikament u ekonomikament mix-xatt tal-ponent. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nħares il-qoddim għal rezoluzzjoni li il-Parlament Ewropew ser jadotta għada. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna il-kelim li jmiss fissem il-PPE. Sir Gale, Galej kjerġbak. Għandek żewġ minuti u nofs. Grazie ħafna, President. Ħadna nota tal-fatt li attualment fil-konflitt fil- fil um, fil-vant nofsani sfortunat. Is-soluzzjoni fil-konflitt Għawnek mux fl-interess ta' dawk li edin emmek, iżda huwa fl-interess dirett tal-Unjoni Ewropea għalek għanna bżon mux bis nirreagġiċu għas situazzjonijiet jew avvenimenti u namlu dikjerazzjonijiet, iżda namlu ħilitna kollha biex najnu f'dan il-proċess ta' paċi, per eżempju, minnaħat tal-Palestinjani għanna nizguraw li ma jkunx hemm iżjed attakki fil-meta ta' Gaza u għanna nizguraw li nħarsu lejn l-arfin tal-isat tal-Izrael. U koll bħala jiena bħala l-ħabib tal-poplu tal-Izrael u jiena mħasseb dwar il-poplu, jiena um, naħseb li għandhom dritt li jeżistu bħala stat ludi. Iżda fl-interess tiegħi li nħares li dak li jagħmel il-gvern għax il-gvern qed jagħti l-impressjoni jisu ma jagħtix każ il-dak li qed jiġri jisu ma' Mhuwiex qed jagħti kontribut fi rigward tal-proċess ta' paċi, fi rigward tal-insedjamenti dana kollu qed jimblokka il-proċess ta' paċi dawna huma mhumiex legali u bekk aħna nseħu għal għat-twaqif immedjat ta' dawn l-insedjamenti aħna namlu ċara nishtiq ringrazzja għal president fil-uffiċċju għal dikjarazzjoni u anki tal-li tkellmet dwar il- il-tariffi fuq il-dwana u koll. Naħseb li għanna najdu biċar x'nistennew mill-żewġ naħat u meta għandhom jagħmlu hekk u x'se nagħmlu jekk dana ma jiġrix. Jekk naħseb li l-gvern tal-Iżrael għandu jisaqsi illa lix kien bis stat membru wieħed tal-Unjoni Ewropea li ivvota kontra l-arfin tal-Palestina bħala stat fil ġusma uda naħseb illi għana nizguraw kol illi meta nitkelmu dwar il-żoni okkupati, personi mu miexet jgħamlu profit eh, frigwar ta' dak li jgħet jġemek, per eżempju l-high schools eh, għandek ċerti privileġġi grazzi għal kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Izrael eh, fil-rigward tal-riċerki m'għandhomx jibbenefikaw f'dan ir-rigward. Nasab li dawn huma aspetti li nistgħu neħduhom minn konsiderazzjoni u nasab li l-Izrael għandha teħodhom minn konsiderazzjoni ukoll. Grazzi, Sur Galer. Mela, tista' tieħu eh, karta l-blu jekk jogħġbok? Għandek il-kelma. Sur Mavi, grazie ħafna. nishti insaqsi jekk vota favur il-żida fil-relazzjonijiet eh, ehm, tal-kummerċ mal-Izrael xarajn ilu, tasab li il-klim huma bizzejiet, il-klim hawnhekk fil-Parlament jew għandu jsir xi ħaġa għal darba. Iva f'rigward tal laka jiena ma konsidrajċ ehm, dak li kien upgrade, li kien kontinuament dak li qed jiġri mux li għet eh, eh, l-affarijiet jitjiebu. Jina naqbel jina tinsejħ mal-Konsil, mal-Komissjoni u mal-Istati membri biex jaġixxu skont dak li qed jiġifieri li jifissaw il-timeline il-limiti ehm, xi ħaġa soda f'rigward tal-domandi u le araw x'se nagħmlu. Nasab li l-gvern attwali mhuwiex qed jara il-ġejjien ta' pajjiżu fil-perspettiva x-xirqa. Naf li din hija dikjerazzjoni ħarxa ħafna, naf iżda jiddispjaċini li kolli ngħid dan. Il-kellim fuq l-lista tiegħi fisem il-Soċjalisti u Demokrati hija l-Onorevoli Anna Gomez dak li qed jiġri fl-Iżrael u fil-insedjamenti fil-meda ta' Gaza hija kontra l-liġi internazzjonali. l dikjerazzjoni ta' dan l-aħħar biex ikollhom 3000 insedjamenti iżjed fil- f'dan il-post hija provokazzjoni għall-awtorità Palestinjani u hija l-Iżrael qed tinfliġġi rebħa kontrija għax qed Eh, tiddikjara ħafna dikjarazzjoni ta' paċi iżda l-unika mod biex tiżgura l-affarijiet li trid l-Iżrael hija l-kooperazzjoni mal-awtorità Palestinjana. L-Istat għandu jkun responsabbli u kooperattiv ukoll. Jekk l izrael jaġixxi permezz tal ġus Uda u permezz tal-kooperazzjoni mal-awtorità Palestinjana, dan għandu jinvolvi wkoll il-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Fil-kwad ta' taxxa fuq il-prodotti id-tħabbira ta' ħajja provokazzjoni wkoll l-Unjoni Ewropea għandha tibgħat messaċċar ukoll lil Hamas illi Izrael huwa fatt huwa stat attwali u se jibqa' dikjerazzjoni ta' dan l-aħħar ma jajnux u ma jajnux il-persuni il persuni tal autoritajiet palestinjani biex jibnu l-istat tagħhom viċin l-Izrael. Grazie ħafna. Issa fisem il-liberali u l-demokrati u l-alleanza, Signora Nexi Kirchbock. Um, Kommissarju, President, Kollegi, kollegi, meta bdejna nfasslu l-abbozza risoluzzjoni tal-lum ma konniex nafu l-konklużjonijiet tal-laqa tal konsil li sar nhar it-tnejn. Iżda meta tqabbel l-ewwel tests li għandna u anki tal-konklużjoni tal konsil tara eh, paralleli li huma tal-aġa fl-approċċi differenti li għandna. Jiddispjaċina, ovvjament, it-tħabb birrit li saru mill-gvern tal-Izrael illi se jibnu 3000 um, binjiet oħra u anke li se jizviluppaw il-pjaniet tal-E wieħed u b'dan il-mod effettivament se, se se jagħmel l-istat kontigu tal-Palestinjan ħdej l-Israel impossibbli ovvjament. Nasab li u anki fil tat-taxxi, nasab li dawn id-dikjarazzjonijiet itnejġew jiem biss wara dak li ġara fl-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Maquda jider li b'dawn il-dikjarazzjonijiet il-Gvern Izraeljan qed jimmina l leġittimità ta' Mahmud Abbas. U pala eh, riżultat dan jista' biss isaħħaħ l-istatus tal-Ħamas illi huwa paradoss minnaħa tal-Izrael fl-opinjoni tal-Izrael. Aħna nilqa u jiena nilqa l-konklużjonijiet tal-Konsil tal-Ministri nemmen li l-rappresentant Oli u it-tim tagħha kellhom ruol importanti diskret iżda importanti ħafna fil-f'dawn il-konklużjonijiet. Ma nix ninsaw li dawn il-konklużjonijiet ġew approvati mod unanimu mis-27 stat membri kollha. Din hija ħaġa illi l-Gvern Iżraeljan għandu um, jistudja għandu janalizza il-vot fil-Assembleja fil Ġenerali ta' Ġusma Uda. Huwa sinifikanti illi stat membru wieħed biss tal-Unjoni Ewropea kif intqal mill-kollega tiegħi li ivvota kontra l-oħrajn jew astjenew jew votaw favur. Jekk l-Iżrael ikompli jaġixxi bl-istess mod se jiġi isolat kompletament u din hija ħasra għax eh, bekk is-soluzzjoni il-ksib ta' soluzzjoni se jsir iżjed diffiċli. Grazzi ħafna. Issa fisem il-ħodor l-Alleanza Libera. Il-kollega eh, partner jaġbak. Nil għal ministru l-avanzament tal-pjaniet tal-insedjamenti fil-ċatta punent li jinkludi l-wieħed eh, huwa mhux aċċettabbli legalment u offensiva. L-Istat ta' Palestina jsir mhux viabli. Eh, għandi najdilkom dak li ġara l-bira l-armata izraeljana attakka l-organizzazzjoniet ehm, tal-Unjoni tal-Nisa, il-Netwerk Palestinjana u postijiet oħrajn. Ħafna minnhom huma appoġġjati mill-Fondazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u dinaj konstitwixxi teddida għal paċi fir-reġun iżda anki hija ksur ċar tal-liġi internazzjonali se tkun ta' ta' um, taħsar għal kooperazzjoni il-deċiżjoni li tieħdet fil- bejn l-Unjoni Ewropea u l-Izrael kien hemm 60 attivitajiet ġodda jiena nipproponi li dan jiġu frizzati sa dan it-tant biex nuru l-gvern tal-Izrael li l-Unjoni Ewropea mhix se taċċetta l-ksur tal-obbligi internazzjonali. Jiena nitlob il-rappreżentanta Olja illi, tikkonsidra um, biex tibat messaġġ qawwi lil kontraparti Izraeljani tagħna biex nuru li se nsegwu l-klim blazzjonijiet għanna jkonazzjonijiet fuq dawn l-insedjamenti u koll. Dan ma jmux kontra l-Izraeljani, iżda dan huwa din reazzjoni għal politika tal-gvern attwali. Grazzi. Grazzi. Fissem il-konservativi Ewropew u l-reformativi l-sortanok jina nisimpatizza mal-frustrazzjoni tal-Palestina, il-rida li kolom status fil- u il-sucċess tagħhom fil-ġus maquda waslet tal-regolament tal-gvern tal israel Dan hawnhekk għandna l-ksur tal-, tal, tal temiet tal-Oslo tal-1993, iżda danna kien kontraproduttiva aħna dejjem konna l-insedimenti dan huma ta' ostaklu għal possibilità tal-istat eh, viabli. Iżda wieħed għandu jiġbet l-attenzjoni għal fatt illi il il kuritur il il-passaċ i wieħed kien eh, eh, fil-stadju ta' pjanar u l-gvern ma ħabbarx il-kostruzzjoni. Hemm difiża wkoll fil-rigward tal zamma ehm, tal-fondi fil-rigward tal-Palestinjani biex iħallsu l-kumpaniji tagħhom. Ehm, is-sitwazzjoni għandha titwaqqaf qabel ma ssir kriżi aħna nitolbu iż-żewġ naħat biex juru il kuraġġ l-umilta u l-arfin u jieġaw l-ura negozjati biex ikonna soluzzjoni ta' żewġ stati. Grazzi. Grazzi. Fissem il-Europe Freedom and Democracy. Sur Prefejra Kjoġbok. Grazzi President, nfakkar li fil-ftejmiet ta' Oslo il-tilwimiet kollha anke fuq dawk tal-insedjamenti kellhom jiġu solvuti permezz ta' negozjati diretti bejn iż-żewġ naħat. Il-kwistjoni tal-insedjamenti miex l-unika kawza tal-konflitt. Tantu minnu li l-attakki kontra Izrael bdow iktar minn 50 sena ilu fil-żona tal-xatta ponent tal-aqqas biss kien hemm insedjament fil-Palestina. Il-kwistjoni fundamentali il-problema hija li sissa hemm ċaħda minnaħa tal-Awtorità Palestinjana mit-terroristi ta' Hamas u mill-maġġoranza tal-Istati Arab li rikonoxxu l-leġittimità ta' Izrael li jeżisti bħala stat Ebrajk minnajr ma nirrikonoxxu il-fatt li l-problema mhix biss territorjali imma ta' leġittimità u jekk dan ma jkunx il-każ mhux se naslu għal paċi dejjema. Is-sitwazzjoni ta' żewġ stati bħala soluzzjoni tista' tkun interessanti u tkun interessanti wkoll li nsemgħu l-esperti u l-ġuristi miż-żewġ naħat permezz ta' smieħ fuq il-pożizzjonijiet tagħhom nisimgħu minn għandhom u bekk ikonna iktar tarif, iktar informazzjoni fuq dak l-isfond storiku, legali, kif ukoll eh, fost affarijiet oħrajn naqsma oħrajn li hemm wara l-eruq tal-problema ta' l-Iżrael u l-Palestina. Grazzi. Xeru. Mela fissem il-European eh, um, Left u Nordic Left, is-sur jahidek jekk jogħġbok. Grazzi, Sir President, Signora Ministru l autorita palestinjana Mahmoud Abbas edin jużaw l-odda tal-driġi nazjonali u diplomazija l-gvern Izraeljan għal dar boħra uża il-forza, il-violenza u l-ksur eh, ta' liġi internazjonali. Aħna l-Kommissjoni, Parlament u l-Kunsil ma nistawx eh, noqodu nistennew illi miegħu għandna ftejim ta' assoċjazzjoni li l-gvern Izraeljan jiddeċidi b'mod unilaterali jieħu passi kontra deċiżjoni eh, tal-ġnus tal-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Maquda li tirrikonoxxi lil Palestina bħala stat osservatur. L-istituzzjonijiet Ewropej iridu jsunu propju eh, l-emblema tal-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali u rridu eh, jieqfu kontra deċiżjoni tal-Izrael li zommi taxxi ta' li huma dovuti lil Palestina u jibli l-insedjamenti u jerġa' jagħtihom lura fil-fatt l-art li ser ilhom il-kolonizzazzjoni f'dik li imsejħa żona E wieħed. Irrit, eh, irridu naraw kif se nagħmlu biex inwaqfu dawn il-bili tal-insedjamenti eh, illi se jxejjen il-vot tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus uda. Aħna rridu nizguraw li il-medda ta' Gaza u xat tal-ponent u flimkien ma' u din jamlu il-Palestina, il-pajis tal-Palestina. Ah, Umma firmaw ukoll il-Konvenzjoni ta' Ġenevra fejn l-artiklu 9 jgħid illi ma jistax si jimbnew insedjamenti jew kolonji eh, fil-dawn l-artijiet u naqra l-artiklu is-seta li qed tokkupa ma tistax tagħmel eh, trasferiment ta' parti tal-popolazzjoni ċivili tiegħu fit-territorju li qed jokkupa. L-Iżrael firma dan il-ftehim aħna u koll irridu niżguraw li rispetta u aħna bħala par, par grupp f'dan il-parlament ħadna rizoluzzjonijiet komuni li nerġaw najdu intennu l-spiritu ta' ġustizja u ta' dritt kontra l-użu tal-forza u l-violenza. Grazie ħafna. Mela, issa wasanna l-kellim fissimom l-Honorable Petring, Kirchbok. President, President tal-Konsil Komissarju, kollegi, paċi fil-Vant Nofsani hija importanti strateġikament għall-Ewropa u anke għad-dinja. U l-proċess ta' paċi fil vannofsani għandha tkun ta' priorità l-Unjoni Ewropea. Hija importanti biex dawn in-nies jgħixu fil-paċi, eh, importanti għall-Repubblika Federali tal-Ġermanja għalet li l-Izrael għandu dritt jgħix fil-paċi u jiena nistanten dawn il-klem Ranik Mashal il-mexxej tal-Ħamas għal ripetitament li mhux se jirrikonoxxi l-Istat Izraeljan. Dan huwa naħa waħda tal-argument. l autorita Palestina għandha dritt ukoll li tgħix fil-paċi u bitħabbira tal-3000 unit tal-djar ġodda dinja ħaġa illi eh, fejn l-Izrael qed tieħu xi ħaġa li mhix tagħha. Il-loġika warajja illi natat hija li l-Palestina mhix eh, rikonoxxuta mill-ġus maquda. Wissa bil-barfin tagħha li mhix stat membru ehm, tbiddel is-sitwazzjoni u għalhekk l-insidjament ippjanat huwa ta' ehm, ta' ħarta għal dan il-poplu u bekk dan l-insedjament mandu ikun possibli din il-politika mandux titkompla mill-Izrael. Aħna ħbib mal-Izrael u rridu nitkellmu ngħidulhom najdulom il-verita. Il-ħbiberija ma tfissirx illi aħna nappoġġaw il-persuni bla kondizjonijiet, iżda illi najdulom il-ħbib taħħom illi qed jisegu għet jazlu il-modija zbaljata. Il-ħbiberija komuni mandiġ t-permettinna illi inħallu illi il-soluzjoni sa' stati tispiċċa tfalli minħabba dawn l-inserjamenti il-President Fayad? Għalu li rridu l-paċi, għalu li jina l-taqet maħom personalment, u il rol tal-ħamas għandu jiġi rikonoxut dan huwa ddikjarat fil-, fil dikjerazzjoni fil tal-problemi mal-Hamas eh, huwa veru iżda għat għanna bżon ta' soluzzjoni ta' żewġ stati u bekk insejħu l izrael u l-autorità ta' Palestina biex tara fil din soluzzjoni biex tara fil-dinjità tan-nies fl-Izrael u anki fil-Palestina. Paċi hija possibbli. L-Unjoni Ewropea għana ta' il il-premju tal-paċi u bekk dana juri li l-paċi hija possibbli u l-proċess ta' paċi fil vannofsan u importanti għal kulħadd u għalhekk aħna nappoġġawh. L-Onorevoli Costello għal-minuta nofsi kħarġbok. il-xar liħor meta aħna għamilna d-dibattitu fil mardan il-post kienem kullħat ħarruħ meta edna li kienem it-tregu aħna u rejna l paċtana għal għal-Palestina fil-gwar tal-status tal-non-stat. Kien hemm it-tama biex jerġgħu lura għal-dikjerazzjoni għal-negozjati għal-paċi iżda l izrael iddeċidiet li titkompla b'dan l-insedjament u dan għandu jiġi kondannat. Dan il-pjan se jiddistruġġi il-soluzzjoni li ġiet ehm, appoġġat mill-Unjoni Ewropea u mill mill ehm, fuq il-livell internazzjonali ehm, dak li għanna bżonna unnek u għacħar għanna jkonna it-neħija tal- u twaqif tal-espansjoni tal espansjoni tal insedjamenti għanna jkonna il-tregwa li għanda tiġi um, eh, eh, hemm bżonn ukoll ta' rezunzjoni ta' negozjati bejn l izraeli eh, u l-Palestinjani mingħajr iżjed twaqif għanna jkonna konklużjonijiet biex ikonna il-nimiraw il-paċi, l-Unjoni Ewropea għanda tkun lessa biex tieħu dawn il-passi, għanna jkonna kurraċ, għanna jkonna nkunu għawin, għanna nappoġġaw il-liġi internazjonali, nkella jiena nibza li rezoluzzjonijiet tant sbiħ tana se jiġu imwarba. Għanna bżon da klim għawin, iżda anki azzjonijiet għawin, grazzi. Grazzi. Għandek uh, Blue Card, Signora. Lesta li twieġeb? Signora Sinclair. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nifraħ li l-kollega tiegħi għad diskors tagħha li uh, kien qawwi ħafna meta titkellem dwar il-proċess ta' paċi taqbel miegħi li wieħed mill-akbar ostakli għal dan il-proċess huwa li il-Ħamas ma jridx jaraf l-istat tal-Iżrael u wi dana ma semmitux U dak huwa propju l-ewwel pass lejn soluzzjoni għal din il-kwestjoni. Ġifieri jiena nixtieq illi hi tappella lil Hamas biex ukoll jirrikonoxxu l-Istat tal-Iżrael. Thank you and uh, I, th I thank my Grazzi u nirringrazzja l kollega tiegħi dik il-mistoqsija jiena dejjem appoġġajt il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea tad dritt tal-Palestinjani li jkollhom stat fil-waqt li anke l-Izrael għandu dritt li jgħix fis-sigurtà u fil-libertà fil-fiħdan il-frontieri tiegħu. Jiena nappella lil dan il-proċess eh, illi jqis eh, din ir-realtà u nixtieq li jkun hemm iktar eh, konċiljazzjoni u anki illi jibdew il-negozjati għal paċi. Grazzi ħafna. Immiss is-Sinjura Awken għal minuta. Hemm ħaġa waħda li rridu nisħqu fuqha mal kunsell illum. Għamlu xi ħaġa fil-punt tlieta tad-dikjarazzjoni li hija tajba ħafna, id-dikjarazzjoni ta' nhar it-tnejn li għaddew, qed ngħidu illi aħna se nieħdu azzjoni kif inhu xieraq Aħna tkellimna, imma nitkellmu ħafna u namlu ftit wis. U rridu naraw illi il-gvern Izraeljan mhux qed jagħti każ il-kliem li joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Aħna qed ngħidu x'tagħmel l-Unjoni Ewropea u dan nistgħu nqabluh ma' l-Holocaust. Meta aħna nikkritikaw il-Hamas u jiena l-ewwel wieħed li nagħmel dan bżonn ukoll li l-imsieħba tagħna qed imorru lil inwis din hija xi ħaġa illi tmur kontra tagħna u anki l-vittmi tal-Holocaust. Jiena mhux se noqgħod insemmi ħafna affarijiet hawnhekk imma rridu mmorru lilin mill-kliem, irridu nieħdu azzjoni. Inkella l-affarijiet se jmorru mill-ħażin għall-ar aħna nitolbu illi eh, anki l-Izrael eh, ikun raġonevoli hemm ħafna eh, nies fl-Izrael illi jgħidu soluzzjoni hija possibbli ma jekk noqogħdu nistennew iktar din is-soluzzjoni se tisparixxi wkoll. Il-kellim li miss. Is-Sur Van Oden. Grazzi, Sur President. Ovvjament il-dikjarazzjoni tal-Izrael kienet xi ħaġa li eh, ħazditna uh, imma wieħed kien seta' jistennija wara dak li ġara fil-Assemblea Ġenerali tal-ġnus ma'uda, għax ovvjament dak kien imur kontra il ftejim tal-paċi ta' Oslo fuq uh, soluzzjoni uh, il-negozjata. Ma niftakarx li dan il-Parlament kien uh, kondannat din l-azzjoni l-Izraeliti mandomx fil-fat eh, jihdu azzjoni kif ħadu nafu l-situazzjoni u l-pressjoni tal-elezzjonijiet fil-bidu ta' sena diħla se jwaslu għal eh, azzjonijiet li forsi għandhom eh, għandhom jħed għandu jaseb darbtejn fuqhom. Jina imħasseb illi dak illi għall Izrael eh, tellef l-attenzjoni mill-problemi ta' vera li jen fil-reġjun, minn il-Gaza li joħorġu ħafna terroristi minn hemm, id-diviżjoni li tkompli hemmhekk Mahmud Abbas ma, jista' jgħid u ma, jistax isemma leħnu fil-Gaza u qatt ma, jmux ma mhux involut fin-negozjati. Mbagħad hemm ukoll il-problema ta' kemm penetrazzjoni mill-Ħamas fil-xatt tal-Punent u hemm il-Ħamas ukoll li għandhom is-seta eh, fl-Eġittu. Issa se nibdew nikkontemplaw li jkollna soluzzjoni bejn tliet stati. U mbagħad se ngħidu dwar it-teddida tal-Iran, nikkonkludi billi najċ nistaw namlu, forsi nieħdu azzjoni fejn nistaw namlu differenza. Riġifiri mal-Palestinjani tajnijom iktar minn 5 biljuni diġa u ma nafx eh, xħadna lura minn dan l-investiment. Iridu jiġu lura għal mejda tan negozjati u aħna nħedġu għom li għamlu propju dan. Grazzi. Eh, thank you very much. Eh, you had almost, almost two minutes. Grazzi, domt kważi zewċ minuti. Imma xorta se jkollok ċans tkompli titkellem għax għandek mistoqsija jekk taċċetta, Sur Van Oden. Miss Sir Van Oden, għastajt nemmen illi inti għat illi dan il-parlament għandu jikkundanna dak illi ġara fil-ġnus ma'uda. Mannix naqblu illi taħseb illi għanna nikkondannaw xi ħaġa li tagħmel daqshekk sens jena ħafna affarijiet, Survan Oden, jena ħafna affarijiet li nismaw nek eh, nistaġeb bihom, ma dak li sar fil-ġnus ma'uda kien provokazzjoni imur kontra il-ftejim ta' Oslo, aħna għanna bżon ta' ftejim il-negozjat dak li ġara fil-ġnus ma'uda propju ma' enx il-situazzjoni, bżonn li nerġaw nibdew ninnegozjaw, hemm bżonn li nibdew namlu pressjoni fuq il-Palestinjani illi propju jiġu lura biex eh, mal-mejda biex jinnegozjaw, u dak li qed jiġri bħalissa qed timexxina fid-direzzjoni opposta. Il-kellim li jmiss is-Sinjura Anderson għal-minuta. il-deċizjoni tal-gvern Izraeljan illi jestendi l-insedjamenti fil-Palestina huwa eh, affront lejn il-poplu eh, Palestinjan wara dak li ġseħ fil-ġnus ma' dan l-att ta' violenza jurina illi eh, dan il-gvern mhux qiegħed eh, jirrispetta l-liġi internazzjonali u din l-azzjoni ħaqqa tkun ikkundannata. Janki e d-deċiżjoni li żomm mitħul mit-taxxi għal l-ammont ta' 100 miljun dollaru Amerikanu da' ovvjament mhux sejjejn in-negozjati tal-paċi u se jipperikolla l istabilita fraġli li hemm fir-reġjun. Kull soluzzjoni ġenwina għal din il-kriżi se nsibuha fir-rispett reċiproku. il relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Iżrael iridu jkunu eh, bbażati fuq ir-rispett tal-liġi internazzjonali umanitarja. Għalhekk inħeġġeġ il-Kunsill u l-Kummissjoni biex jiffriżaw eh, xi ehm, tisħiħ bejn ir-relazzjonijiet magħhom sakemm ma jkun hemm eh, provi ċari illi dawn qegħdin juru rida tajba. Grazzi, Kellim li miss. Jiena naqbel ma dak li tqal, laqas jiena ma naqbel ma l-insedjamenti fix-xatt tal-punent ma naqbilx ma l-azzjoni unilaterali ma wara kollox din hija parti mill-politika u dak li qed jiġri fil-vant nofsani dejjem kien uh, unilaterali kemm minn naħa kif minn oħra huwa żmien ta' konflitt ta' konfrontazzjoni l-Iżrael qed juża l-mezzi kollha Eh, alla volja dan mhumiex legali. Jiena eh, naf illi minn wieħed iwadda proket jew inkella eh, jagħmel xi ħaġa oħra hemm 30 sekonda biex wieħed jistaħba u ifittex x'imkien fejn jista' Eh, ikun sikur u om li kollha l-ulieda tiddeċidi li ma set set kaxkar magħha. Hemm żewġ naħat għal din l-istorja, żewġ naħat, żewġ partijiet għal dan il-konflitt u rridu nikkundannaw dak li jistħoq li jkun ikkundannat. Jekk ikonna dialogu se jsir progress, illum m'hemmx dialogu, m'hemmx kondizzjonijiet għad dialogu. U eh, l-Izrael e, hija huwa espost għal attakki barmi partikolari u għal daqstant anke ċittadini Izraeljani huma vulnerabbli. Sinjura Muniz, grazzi, Sur President, jiena nixtieq nirringrazzja lill kunsill għal konklużjonijiet ehm, sodi li adottaw fuq deċiżjoni tal israel li jestendi l-insedjamenti tiegħu. Aħna nikkundannaw dan il-pjan biex nestendu jestendu l-insedjamenti fir reġjun eh, wieħed għaliex dan se jaqsam it-territorju Palestinjan. U eh, ħafna bedwini se jisfaw eh, li m'għandhomx pajjiż m'għandhomx fejn joqogħdu U biex niżguraw l-konsistenza fazzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea kull ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Izrael irrit blatlaq li u b'mod espliċitu jgħid illi dawn ma jistgħux ikunu applikati għal territorju okkupati ta' l-1967. U il-konklużjonijiet tal-Kunsill u il-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew jgħidu x'inhi l-pożizzjoni tagħna maħna napoġġaw il-poplu Palestinjan. Grazzi ħafna. Arlaki, Sur President, kollegi, il- meta il-gvern Izraeljan ħabbar illi se jestendi l-insedjamenti fil-medda tal-Gaza bat messaċ li la jirrispetta id-drittijiet tal-mida waqas il-liġi internazzjonali. Il-bini tal-insedjamenti eh, se jwassal għal ħafna eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem barra minnek dan il-pjan il-ġdijt tal-insedjamenti ġodda fil-zona E1 se jaqsam minn nofs il-xat tal-punent u jaqsa ibiet il-Palestinjani mill-Ġerusalem u laqqas u se jfarrak it-tama tagħhom li xe darba se jkollhom stat sħiħ il-Konvenzjoni ta' Ġinevra eh, tipprojbixxi kull seta li qiegħda tokkupa milli titrasferixxi l-ċittadini tagħha fit-territorju li qed tokkupa. Għal din ir-raġuni jiena naqbel u nappoġġa mal-istqarrija tal-Kunsill ta' nhar it-tnejn li skonta kull ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael irid jgħid b'mod ċar u espliċitu illi dan ma japplikawx għal eh, territorju li okkupat mill iżrael tal-1967. Grazzi. Köszönöm szépen. Konferati úri szó. Sur Kofarati. Grazzi ħafna, President. Jena xtaqt il li għal darbohra skantajt minn dak li smajt għawnek u fuq suġġetti li rigwardaw ir-relazzjonijiet bejn l-Izrael u l-Palestina. Aħna irridu il-paċi. il paċi Aħna dejjem għadna b'mod ċar x'inhuma l-għanijiet tagħna, dejjem kellna u rejna rispett kbir għall-istat ta' l-Iżrael. Nafu kemm il-darba eh, ġie attakkat, kien vitma ta' atti violenti, propju kif kemm fuq l-istrutturi tagħhom anke fuq iċ-ċittadini imma il- il-relazzjonijiet il il li jeżistu diġa prekarji li dejjem se jbedu il-possibilità il tal-paċi aħna ma nantx nittollerawhom il-ġudizzju tagħna jrid ikun ċar nikkondannaw eh, l-azzjonijiet illi eh, bħal dak li seħħu dawn l-aħħar ġranet il-biża u il-riluttanza żgur li mhux se jgħinu għal proċess ta' paċi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Miranda. Grazzi, Signora Sur President. U nifraħ lil palestina għall istatus il-ġdid illi kiseb ta' stat osservatur fil-ġnus Uda. Fir rigward tal-Izrael u l-pjanijiet illi estendi l-insedjamenti tiegħu huwa rikat rikat internazzjonali dawn l-insedjamenti huma illegali u immorali. Il-punti ta' kontroll, il-frontieri, dawk il-ħitan il-li qegħdin jinbnew negozji illegali li huma dejjin u t-teddit tal-persuni f'dan ir-reġjun kollha f'isem is-sigurtà. L-Izrael għal darboħra reġa qabbes il-limiti, sinjuri din ma nistawx naċċettawa bħala skuża l-idea illi da kollu qed issir fin-nom tas-sigurtà u s-sikurezza din hija attività illi mhijiex aċċettabbli. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Ankurakis. Mikrofonu għal-kellim. L-astensjoni uh, tal-istat membru tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea juri eh, illi l-Izrael, il-NATO, il-ġnus maquda ma kollha ta' pezza waħda l-Izrael tkompli s-saxħaħ l-aggressjoni taħħa u teddek li sa tibni iktar insedjamenti. Naħseb illi wasal il-waqt illi aħna nuru solidarieta mal-poplu palestinjan biex ikun hemm stat palestinjan skont il-frontieri stabiliti fl-1967 bil-Ġerusalem tal-Vant bħala kapitali mandux mandom jimbnew iktar insedjamenti eh, fil-Libanu, fil tisfel u bnadi oħra. Eh, L-Izrael għandu jċedi, territorju okkupat, ejjew niprovaw nilliberaw u neħilsu l-Palestinjani kollha biex ir kolla kollha jistgħu l lura f'pajjiżhom hekk kif qed jitlob jitolbu l-ġnus maquda. Eh, survival Grazzi. Naħseb illi dan mhux il-moment fejn jiena nista' nagħmel sqarrija ehm, personali, ma xorta waħda sena mela xek nixtieq. jiena dal-axħar zort l-Izrael fat mort hemmhekk kemm il-darba. U kull darba Jiena irnexxili nispjega l-pożizzjoni tiegħi li jiena rrid inkun ħabib taż-żewġ naħat u anki les li nkun inservita ta' intermedjarju ta' medjatur u nuri eh, eh, sinjali ta' rida tajba ma' żewġ naħat u nwassal dan il-messaġġi ta' rida tajba li żewġ naħat. Naħseb illi waħda mill-ikbar problemi li jeżisti bejn dawn iż-żewġ pajjiżi huwa nuqqas ta' dialogu, m'hemmx interazzjoni bejn il-popli u hemm nuqqas ta' rida tajba fil-politika. Naħseb illi il-relazzjonijiet jaħdmu wkoll fuq livell ta' soċjetà ċivili. Nis twajba li, e, jingwalawa sew u naħseb illi dawn jistaw ta' sew e, jgħidu x'kienet il-viżjoni li esprima mażof fil-tib tiegħu li għandek ludi Izraeljan u Palestinjan Eh, eh, tnejn minn nies illi jistaw joqogħdu bil-qeda u jieħdu kikra kafe flimkien din hija l-viżjoni. Il-politika tal-Iżrael u il-ramifikazzjonijiet tagħha huma serjax l-Iżrael ma jridx iċedi imma rridu nħarsu l-qudiem u ma jridu jħarsu l-qudiem. Aħna mhux qed nitkellmu dwar għada imma qed nitkellmu wkoll dwar il-pit għada u bħalissa din il-viżjoni tidher li sa. Il-kellim li miss. L-Onorevoli Landsbergis. Grazie President. Mora segwitu li kienem fuq l-avvenimenti traġiċi fuq il-reġun ma anke il-bazi eh, ta' xqed jiġri minn punt di vista politiku naraw li hemm aspett pjuttost astratt. Rridu noqogħdu attenti u għalhekk jiena tiġini mistoqsija f'moħħi. Hemm ħafna taħdidiet dwar il-Palestinjani u dwar l-Palestina, imma fuq liema Palestina qed nitkellmu hawnhekk u fuq liema Palestinjani. Dawn qegħdin f'żewġ postijiet f'daqqa ġeografikament. U qed naraw żewġ esponenti, żewġ setat, żewġ personalitajiet x'se nagħmlu huma awtorizzati leġittimament biex eh, jitkellmu fisem il-Palestinjani jew le? Ser waslu l-ħsibijiet tal-Palestinjani jew le? Forsi għalhekk wasal iż-żmien li npoġġu madwar mejda u ikonna analiżi, evalwazzjoni ta' dan. Biex bekk ma nqux ma jkunx hemm aktar lobby l-klim fuq Palestina, fuq l-autoritajiet palestinjani, fuq li ma Palestina, Palestina ta' Hamas, Palestina ta' Abbas. Il-Palestina eh, qed taraf l-Abbas bħala president leġittimu jew le? Mela hija neħdu l-kwistjoni f'kuntest aktar reali jekk joġobkom, grazzi. Kusunum sipen eh, mhux. Grazzi ħafna jgħid President, issa najjat l-sur Murphy. Nik joġbok. Grazzi President. Il-rappresentant ta' Oli għarfitna li l-messagġ mill-Unjoni Ewropea għat ma kien aktar ċar mill-li hu. Iżda ena raw xinu il-messagġ mill-maġġoranza ta' dal-Parlament u mill-Kunsill Ewropew. Xinu? għaddew xarej biss meta dal-Parlament vota favur relazzjonijiet aktar imsaħħa mal iżrael Għadda ser jgħaddi riżoluzzjoni li tikkritika xi azzjonijiet tal-Iżrael. Il-messaġġ ċar jiena jidhirli li huwa dell-istess wieħed tas-soltu li l-gvern Iżraeljan mhux għalfejn ħabber rasu, kon bil-kliem, iżda mbagħad mill-kliem ma ngħaddux għal-fatti. Dan mhux biżejjed, irid ikun hemm sospensjoni immedjata ta' kull ftejmit bejn l-Iżrael u l-Unjoni Ewropea bil-insedjamenti mal-Ġerusalem tal-Vant għandek tentattiv li teqre darba l dejjem kwalinkwa possibilità ta' stat palestinjan viabli. Tara stampa ta' xinija soluzzjoni ta' żewġ stati għabbażi tal-kontinwazzjoni ta' imperializmu u kapitalizmu xi fisser ifisser li m'hemmx possibiltajiet għal palestinjani. Hemm bżonn li, li jkun hemm eh, approċċ minn isfel għal fuq biex ikun hemm kontroll demokratiku biex bekk imorru kontra il-naħat politiċi tal-lemin biex bekk il-Palestinjani ma jibqawx jgħixu taħt takkis u bekk ikun hemm Palestina soċjalista bil-kapitali ta' Ġerusalem tal-Vant u mbagħad l-Istat tal-Israel ma'ġemba. Grazzi, il-President, il sur Van Dalen fuq l istatijaj tiegħi. Grazzi, President. Intqal ħafna llum iżda kunu sinċiri mill-bidu net tal-eżistenza tiegħu l-istat tal-Iżrael kien iffaċċat bit-terrorizmu u l-gwerra. Issa rridu naraw kif ħanimxu l in il-Hamas edha mhux biss fil-medda ta' Gaza, imma hemm ukoll Hezbollah fit-Tramuntana, imma rridu attenti dan mhux tajjeb għal-Palestina, x'tista' tagħmel l-Iżrael? mux ta' reagġiċi jimma nemmenx li l-insedjamenti huma konklużjoni ġusta, reazzjoni ġusta, iżda dak li għanna namlu aħna u li najdu bħala Parlament Ewropew lil Hamas waqfu darba l-dejjem dawn l-attakki. li l izrael poġġu madwar mejda flimkien ma l-autoritajiet palestinjani. Iqfu issa u dan għandu jkun il-messaġġ tagħna issa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, jiet il-President. Issa, nishtiq najjet l-onorevoli Savella. Grazzi, President. Nishtiq infakkar il-kulħadd li l-insedjamenti il-ġodda mumiex mibnija fuq artijiet ġodda. Dan ġi maqbul qabel fil-fatt. Permezz ta' territorji li ġew miftema li mħara jkunu taħt il-president, taħt l-auspiċu tal-president Clinton. Mux fuq ekket nitkelmu, jina nishtiq nindirizza l-Parlament Ewropew u najt li brazbirda irridu najdu xit tkun tweġiba politika tal-Izrael. B'din il-mossa tal-Izrael hija bħal mafkar biex kunem hemm jisu tentattiv ta' attakk, imma dialogu rrit ikun dejjemi, rrit ikompli u għalhekk irridu ngħidu dan il-kulħadd hawnhekk. Aħjar nitħasbu u ninkwetaw aktar fuq it-tilwima bej Fatah u Hamas minn flok din il-kwistjoni. Dan il-mod forsi nkun nistgħu nifmu għala l izrael qed iwieġbu b'dan il-mod. l izrael qed ibatu dan il-messaġġ li dialogu għadu ħaj u għandu jkompli. Grazzi l-Onorevoli Migalski. Nikjoġbok. Grazzi, President. Grazzi tal-li tajtni l-opportunità li nitkellem. Jien nixtieq nirrikonoxxi li Sur Murphy li ħireġ provokani biex nindervjeni. Jina nafu li Sur Murphy naf li huwa impenjat għal kwistjonijiet tal-Kazakistan pereżempju u jiena napprezza l-attività tiegħu anke jekk ma naqbilx mal-ideoloġija politika tiegħu. Imma naf li inti titkellem fisem drittijiet tal-bniedem fl-Asja. Kif nistaw tajdu blima wiċ tost l-xelluk Ewropew hija daqshekk kontra Palestina. Dan hemm isu xejriet kontra l-lut, kontra l-Palestinjani u dawn minn fejn ġejjin l-iktar mix-xelluk. U dan qed narawh mill-dibattitu Blima mod, blima wiċ tost, nistaw nattakkaw lil dan l-istat fl-vant nofsani għal ħazin kollu li jinqala fil dinja Jiena naħseb li dawn il-punti taħtija qegħdin jiġu jiġu ehm, miżuna ħażin minħabba il xelluk Grazzi, nikellimni miss. Klim li mill-mikrofonu. Skużawni, ħassejtni provokat mill-kummenti tal-lemin ta' traxelluk estrem u ċar li ma rridux nerġaw morru lura għal ftejm tal-1967 rridu ftejm għal żewġ stati, stat sigur ta' Izrael u stat ta' Palestina li jistaw ikunu jiexu bizwiċ l Hemm bżonn ta' negozjati fil-pront l-Unjoni Ewropea tittiħu sem f'dawn in-negozjati iżda soluzzjoni hija ta' Palestina Soċjalista fejn qed naraw li Hamas kienu qed jitolbu li l-Izrael tinqeret minn wiċċ id-dinja u għalhekk nistaqsi dan huwa tip ta' soċjaliżmu li aħna rridu fejn dak li kun mġiel jitlaq minn min territorju, irridu nieqfu najdu darba l-dejjem li ma nistax għad għaddejjem dan il-klim ta' minn beda hemm tkasbir ċarta drittijiet tal-bniedem u dan ġejn mill-xelluk estrem kif ukoll mill-lemin estrem. Order, yes. Point of order, jekk joġboħ. Rritu ikun point of order, mhux kummenti oħra. Jiet il-President. Sur Brock, Sur Tossa se titkellem. Sur Brock u oħrajn tilfu l-kontroll, donna donna ma tinsow in hija realtà Realtà ħarxa li qed li qed ħabtu wiċċhom magħhom kuljum il-poplu Palestinjan. Attakki taqtil u ġenoċidju mill-Izrael għal Palestina. Din fatt li ħabtu wiċċhom miegħu kuljum il-Palestinjani. Il-pożizzjoni tagħna hija ċara. Fil-vant nofsani, Iż-żewġ popli jistgħu jgħixu biżwit flimkien, jgħixu flimkien bħala żewġ stati indipendenti. Malek ejja għalhekk ejja nieqfu minn dan din il-propaganda populista. Il-President interromp il-kellim. Dear colleagues, until now the... Eżis kollegi, il-dibattitu kien fuq il suġġett sissa u issa donna wasanna li jitmin għat nibdow nizvijaw ftit u nitlob l-Konsil jagħmlu taqsira ta' l-appoġġ u anke dawk il-punti li resqu dawk in-nies li resqu kritika f'dan id-dibattitu. Grazzi President, naħseb il-konklużjonijiet tal-Konsil ta' EU BAM ta' nar it-tnejn li għadda huma ċari, sodi u huma ċari u tonti. Jekk toħodhom flimkien mal-konklużjonijiet ta' Mejju li għadda fl-2012, dawn huma sinjal ċar b'saħħtu lill imsieħba kollha tar-reġun. qed naraw x'inhija l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq ir-riżoluzzjoni tal-konflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina. Għalhekk jiena mhux ser noqgħod intenni x'inija l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ċara u tonda din u tinsab fil-konklużjonijiet li jiena semmejt. Milux. Huwa interess tal-Unjoni Ewropea tal-Unjoni li appoġġa l paċi u d demokrazija fir-reġun kollu Priorità strateġika hija dik li ikun hemm tmim għal dan il-konflitt dejjemi u li lu għaddej bosta snin. Dan qed iċekkel il paċi u s-sigurtà flimkien mal-frontieri tal-nofsinhar u xlok tal-Unjoni Ewropea jekk ma jkunx hemm soluzzjoni. Musser ikun hemm paċi sostenibbli sakemm l-istennijiet tal palestino l-aspirazzjonijiet tas-sovranità u biex ikunu stat ma jitwetqux u dawk ta' sigurtà minnaħa tal-Izrael ma jitwetqux. Bek, irrid ikun hemm paċi negozjata komprensiva bbażata fuq soluzzjoni ta' żewġ stati. L-Unjoni Ewropea jittenni l-appell tagħha ta' 29 ta' Novembru lill prim Ministru Netanyahu kif ukoll il-President Abbas biex bekk jaħdmu lejn paċija tal-konflitt bejn l-Izrael u l-Palestina biex ikun hemm għanijiet imġedda. Tnejn li huma starru qabel li huma lesti li jidħlu f'negozjati diretti mingħajr ebda prekundizzjoni. Aħna nħeġġuhom l tnejn li huma biex jagħmlu dan u aħna minnaħa tagħna ser naħdmu magħhom it-tnejn. L-Istati Uniti ħajkun involuti inkluż anke l-kwartett u anke oħrajn fil-komunità internazzjonali fir-reġun biex bekk nejnu ħalli bekk ikun hemm din is-soluzzjoni dejjem nittamaw. Grazzi President. Grazzi ħafna. Pratikament riflessjonijiet kollha tal-Parlament proponow stqarrija dan ħajġi diskussu votat għada. Bekk dan wassalna tmim ta' dibattitu l-votazzjoni ser isseħħ għada fl-ofsenar. Wara l-ofsenar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda fisem il-Viċi President tal-Kommissjoni u rappresentantoli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u l-Politika ta' Sigurta hija stqarrija